Buonasera a tutti. Eh. Il-war l-afsani tajf il Mela, l-agenda ta' d-ġimma hija adottata l ngħaddu għall-ewwel punt. Jiġifieri id-diskussjoni fuq mistoqsijiet orali lil kummissjoni il-kriżi fis-settur tas-sajt minħabba l-oli fil-żida eh, fil-prezzijiet taż-żejt. Sur Kadek, żewġ minuti. President, Kommissarju, Signori, il-Parlament kull mandu sedi wahda, seda wahda, Strasburgu. Minn frar 2011, kienem Zida bira fil-prezzijiet taż-żejt xi mittelf dollaru l-barmi palissa u l-Ewropa hija affettwata. Jekk hawn xi ħadd interessat dan is-suġġett jgħiduli xi ħadd jismani. Kat meta għasi jgħidulu wkoll. Jekk ma importax, President, nista' sa' kemm jħorġu naqan nies Jekk iġobkom, onorevoli, jekk bin irid jista' jitlaq, imma jekk iġobkom għamlu dan minnajr ma toqoddu tifu u tpaċbċu fil- ehm, fis-sala ħalli l-onorevoli kun jista' jitkellem minnajr ma jiġi interrott. Sur kadik jekk jogħġbok. Tista' terġa' tibda mill-bidu kif trid. Grazie tassi. Grazie signori. Mela, ħan irġan nibda il bidu Kull manna nasedi sedi wahda unek tiegħu Strasburgu. U minn frar 2011 il-żida fil-prezzijiet eh, ta' t eh, morru minn ħażin għall-lar, issa telaw għal 100.000 dollaru l-barmil u eh, fl-Ewropa għedġi, l-Ewropa tiġi affettwata ħafna dan u mbatan l-eksperja soħra nixaqsu mas-sajt u anki sajt fuq skala żgħira kif koll tħul, tal-dawn is-sajjieda dawn dawn iserraħ fuq il-prezzijiet taż-żejt. Is-sajjieda kollha qed jgħidulek huma ħażbin dwar din iż-żieda fil-prezzijiet taż-żejt. Jiena naħseb li għandna naħdmu flimkien sabiex is-sajjieda jkunu jistgħu komplu jaħdmu minkejja il-żieda fl-ispejjeż tagħhom. U f'din ir-riżoluzzjoni qed nitlob istati membri biex tgħin l-industrija tas-sajt biex tkompli taħdem minnaj ma tfixker kompetizzjoni għalek jiena nitlob li kunem zida fil-lajnuna minn 30.000 għal 60.000 euro għal kull kumpanija ta' sajt. Mux qed nitkellem dwar zida fil-budget hawnhekk, il-de minimis, il għajnuna de minimis, u hija għajnuna li stati jagħti l-kumpanija basta li dawn ma jfixkux il-kompetizzjoni qed nitlob huwa ftit iktar flessibilta minna ħata l-istati membri hawnhekk qed nitlob il-Kummissjoni biex analizzaw talba tiegħi bir-reqqa u biex jifmu il-tħassib tal-settur tas-sajt u tassew importanti li għanna nħarsu u nizvilupaw. Is-sajjida huma nisa u rġil illi jisħoq ilom dħul sura sa nies u apparti dawn qed ħabtu ma' iktar kompetizzjoni minħabba importazzjonijiet eh, ġewwa l-Unjoni Ewropea u din qed tiġġiel li situazzjoni tkun sensattiva kull ma jmur. U għalhekk kulħadd irrit eh, jaħdem biex iħares l industrija fl-Unjoni Ewropea, anki għal dak li jiġi pjanar reġjonali u kostali u l-linja ta' politika tagħna f'dak ir-rigward. Importanti ħafna li nħarsu dan is-settur. Grazzi Sur Kadek, issa ngħaddu minnu fih Assur Belder. Żewġ minuti. Grazzi tassew. Din is-sitwazzjoni hija serja ferm il-prezz ta' sejt tela u il-prezz tal-ħut huwa ħafna baxx bi proporzjon u jiena qed nitlob attenzjoni għas-settur tas-sajt tal-kosta fi Franza u Olanda u f'Danimarka mod partikolari għal speċi ta' ħut Għallingwata. L-luba nix bizzejet minna di. Anki jekk l-importazzjonijiet qed jiżdiedu u l-prezzijiet tal-lingwa huma baxxi ferm. L-importazzjoni ta' dan il-ħut irid jiġi muqqafa xinkella il ġejjini ta' dan is-settur ħaj jiġi perkolatum. il miżuri konkreti huma meħtieġa għanna bżon azzjoni minna tal-Unjoni Ewropea jina nistedinkom biex tivotaw favur dan il-dispozizjoni. Chiedere skuza l-onorevole Lakefred. Jidispeċini sur Lake Lakefred għax jina sibt illi jinti kont t titkellem ħabba l-KGI, ma jinti fil-faċ taqtamel mistoqsija l-sur kadek, tawa, ġifiri jek t-tamlu issa jekk ixtieq ukoll jisma' n mistoqsija sur kadek mela jekk jogħġbok sur Ledvek. Grazzi, jien għandi mistoqsija sur kadek. Wara din istqarrija li għamel, speċjalment brabta ma' sede tal-Parlament Ewropew. Forsi inti fimt sur kadek illi minn żmien għal żmien il-Parlament ukoll jiltaqa' xim x'imdaqqiet u x'imdaqqiet ukoll jiltaqgħu il-Komitati ġewwa Brussell. U forsi notajt illi l-amministrazzjoni wkoll tinstab f'Lussemburgu parzjalment għalhekk laffajt affarijiet mhux eżattament kif inti jett. Prego onorevole Kadek. Sur Kadek. Jena biss xtaqt nfakkar il-persuni hawnhekk illi t trattati jgħidu moċċar li s-sede tal-Parlament Ewropew fi qegħdin hawnhekk illum għal din il-ġimgħa hija Strasburgu u huwa biss Strasburgu ovvjament aħna naħdmu fi Brussell bħalma ta' int kollega jiena wkoll imur Brussell ġimagħtejn fix-xahar jiena nieħu gost hemmhekk imma s-sede uffiċjali hija fi Strasburgu fil-fatt u għandha tibqa' kif inhi. Tajab, wis issa nissokta bil eh, bil-terventi is-sur Remers. President, Commissario, Signori. Iż-żieda fi prezzijiet ta' żejt qed jagħti lokal pizzejiet l-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea, speċjalment dak li huma sajjieda Ewropej. Is-sajjida ma jistawx eh, ħalsu l-ispejjeż sempliċiment billi jaqbdu ktar ħut jew jollu prezzijiet il-kriżi fl-Afrika ta' fuq u l-invant nofsani għamlet il-sitwazzjoni għad. Għalhekk jiena aħna irridu irridu nħarsu lejn din is-sitwazzjoni naraw kif din qed taffettwa l-ekonomija u l-impik fl-Unjoni Ewropea li ma setturi huma fil-fatt perikolati l-iktar u kif lajnuna tista' issir b'tali mod illi ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni. Aħna nsejħu l-Kommissjoni wkoll biex din ifluha bir-raqqa u importanti l-industrija tas-sajt hija appoġġjata bisħieħ. Aħna sa ċertu punt nserħu fuq importazzjoni ta' ħut minn pajjiżi terzi, imma aħna fl-istess ħin irridu politika bilanċjata sew u dan ifisser illi f'din il-kustjoni partikolari aħna irridu nkunu ċari pero fl-istess ħin irridu nieħdu azzjoni kif suppost u bir-reqa. Grazzi is-Sinjura Ħodust. Żewġ minuti nofs. Grazzi, Sur President, Komissarju, kollegi. Is-settur tas-sajt Ewropew issa jinsab f'qalb ta' kriżi u sajjida Ewropej qegħdin jinkwetaw għaliex eh, id-dħul tagħhom qed jonqos kull ma jmur u ma jistgħux ilaħqu mal-kontijiet. Uridu naraw il għaliex ġanet iseħ. Is-sokkiet tal-ħut qegħdin jaqgħu il-prezz waqa u ħadd iżbita f'dawk il-partijiet fejn is stokki tal-ħut huma għolja u partijek ispejjeż Eh, biex wieħed iħaddem l-industrija tiegħu qed jolew minħabba l-prezzijiet tal-fjul. Aħna rek jiġu naġixxu din nagħmlu dak li nistgħu biex ngħinuhom. Aħna rridu nagħmlu dak li nistgħu. Mozzjoni konservattiva r-rezoluzzjoni twiet iktar milli aħna nistgħu fil-fatt nagħtu għax titlob żieda ta' 100% fil-għajnuna de minimis minn 3.000 sa 6.000 euro għal font tal-fuel. Iżda, il sussidi tal-fuel huma xi ħaġa illi mhux se membri kolla jistgħu jifilħu jħallsu u dan ifisser illi ħafna sajjida Ewropej ma jistgħux taw lajnuna li soqlom. U apparti għandek żewġ problemi oħra. L-ewwel nagħti s-sajt iżejjed illi li ser jizdit. U ovvjament il-prezz tas-swieq għadu għada problema. U għalhekk il-problema ħajja ħafna iktar waħda mifruxa ah, l-istati membri ma miex imdorrijin bil-jużaw il-font tas sajt Ewropew. Um, u dan, dan, dan jirrit imbidel. Għatfadlinna sanar il-ħamis biex nfasslu tekst flimkien u naħdmu forma iktar sostenibli tas sajt. Grazzi issa issa is Izin Isabella Lovin. Toċ minuti u nofs. Grazzi tassew, grazzi l-kollega tijaj, il-sur kadek, ta' li tana l-opportunità ta' li nindiskutu din il-kustjoni tant bazika. Rigward iż-żieda fi prezzijiet taż-żejt, hemm żewġ setturi li jitħallew barra mit-taxxi tal-enerġija diġà li huma l-avjazzjoni u il- il-industrija eh, fuq il-bahar. U tlif ukoll il-sajjeda u għalhekk is-sajjeda fl mill-aħħar huma inqas affettwati minħabba dawn iż-żidiet fil-prezzijiet taż-żejt minħabba dawn l-eżenzjonijiet. Din diġà dan diġà huwa sussidju minn taħt illi diġà wassal illi il-, il industrija tas-sajt tkun tista' tibkompli tista' fuq stokki tal-ħut illi qegħdin jonqsu kull ma jmur. U il segmenti li hemm fil-settur tas-sajt li qegħdin jużaw dawn il-fuels eh, fossili, pal per eżempju il-bastimenti dal ta' tkarkir dawn huma l-iktar li qegħdin jagħmlu ħsara. din l l-għajnuna li għedġa t-nata li l-om sussidju kbir li t-nata tal settur. Fl-istess ħin, aħna għedin namlu wedit fl-arena internazjonali biex innaqsu emissjonijiet ta' CO2. Fil-fat minn 80 sa' 95% sal-2050 jgħal-weda tagħna aħna wkoll wedna illi innaqsu sussidji li qed jagħmlu ħsarra l-ambjent f'Nagoya fl-2020 fil wto fin-negozjati hemmhekk aħna qegħdin nifukaw fuq kif nistgħu inneħħu dawn is-sussidji li qegħdin jagħmlu ħsara lis-suq tas-sajt. U jekk l-Unjoni Ewropea se terġa' tdaħħal iktar għajnuna bħal għajnuna dan imis, mela dan ser mina il-tmexxija tal-Unjoni Ewropea fin-negozjar. U dan qed jibgħat il-messaġġ madwar id-dinja li pajjiżi oħrajn jistgħu u kol iżidu s-sussidji tagħhom fuq il-fuel fil-qasam tas-sajt u dan jisaj jwasal għal ċirku vizzjuż għal dak li hija l-pressjoni fuq istokiet tal-ħut tad-dinja u din ċertament mhix il-ħaġa li aħna għandna bżonn bħalissa. Aħna għandna bżonn nbidlu x-xejra u ma nistgħux nibagħtu sinjali ħżiena. Is-suq irrid b'xi mod jiflaħ għal kriżi u l-impatt tal-kriżi u aħna fuq din irridu nifukaw fil-riforma tas-CFP. Grazzi, Is-Sura Njorolovin, issa Is-Sinjura Damanaki. Grazzi. Eżis membri tal-Parlament, il-Komissjoni taf x'inhi s-sitwazzjoni attwali fis-settur tas-sajt. Il-prezzijiet taż-żejt hija raġuni ma mhix l-unika raġuni tal-problemi li aħna din iħabduċna magħhom. Rigward dawn il-prezzijiet ta' zejt, jekk aħna rridu nindirizzaw is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni tħeġġet l-Istati membri biex jużaw u jisfruttaw il-għajnuna li tagħti l-Unjoni Ewropea n-CFP. Aħna għadna ma sfruttajniex dawn il-possibilitajiet kollha sissa l-Istati membri użaw inqas minn 20% tal-allokazzjoni. Sħiħa. Il-prezzijiet għolja ta' żejt jistgħu jiġu indirizzati mod l-aħjar bil-użu ta' dawk il-miżuri FF illi jgħinu biex jerġgħu jistrutturaw il-flotta tas-sajt u jagħtu iktar valur il-prodotti tas-sajt u bekk kunu jistgħu itejbu l-prezz. Huwa probabbli illi dawn il-prezzijiet ta' żejt se jibqgħu għolin fis-snin ġejjin. Iġma li għaddiet il-fatt il-prezzijiet vera waqgħu iżda minkejja dan aħna qegħdin imbassru li l-prezzijiet ser jibqgħu pittost għoljin. Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tirrifletti fil-qafas tar-riforma tas-CFP kif ukoll il-regolament finanzjarju dwar kif nistgħu nagħtu iktar inċentivi għal sajt illi jisaraħik inqas fuq l-użu tal-fuel u l-ideja tkun li nħedġu li jirġu jistrutturaw ruħu s-settur u jkun jista' jiġġielet kontra din iż-żieda fil-prezzi tal-fjuwil. Iżda dan it-tip ta' approċċ irid iħares il-prinċipju li kull tip ta' għajnuna finanzjarja ma tista' taħt ebda ċirkustanza iżżid is-sforz tas-sajt innifsu. L-aħjar mod illi wieħed jista' jżid is-saħħa tas-settur tas-sajt għal kontra biex tiġilet kontra żida fil-prezzijiet tal-fuel hija li tara li l-livelli tas-sajt huma skont il il-yield sostenibli massimu u dan iwassal għal iktar stokkiet tal-ħut fuq żmien medju dan ifisser imbagħad iktar opportunitajiet ta' sajt fuq żmien twil u iktar dħul għas-settur fuq livell ġenerali. Għalhekk għal dak li hija il-limitu massimu tad de minimis immis miskussjoni ġdida, il-Kommissjoni diġa wetqet studju iżda fl-2008 analizzat l-effett illi kien jkollu li wieħed jiċċaqlaq minn 3000 euro għal 100.000 euro għal kull beneficjarju u studju konkluda li aħna ma nistawx naċċettaw dan il-proposta għal tlet raġunijiet. L-ewwel net għaxin it-tip ta' żieda se l operazzjonijiet tas-sajt lejn iktar teknoloġija li tibbażaruha fuq il-fuel. Biktar impatt negattiv fuq l-ambjent marittimu. Tieni, għax iktar bastimenti li serħu fuq il-fuel ħajċivu iktar flejjes minn dawk iż-żar li m'għandhom bżonn jużaw daqshekk fuel. E, u ma naħsibx li xaqgħu xi ħadd hawnhekk li jista' jħeġġeġ li jkun hemm e, dawn il-bastimenti l-kbar li jużaw ħafna iktar e, fuel. It-tielet ħaġa. Xi membri onorevoli ġa semmew din ħafna stati membri issa bil-fors irridu jimplementaw miżuri tal-austerità. Għalhekk dawn ħajkunu limitati biss e, ikun hemm għajnuna politika limitata biss minn tal-istati membri għal proposta u dan jista' jwassal għal żieda f'nefqa pubblika. U anki daqslik anki li kiku dan il-limitu massimu ta' deni minis de minimis jitla, xorta waħda musa jkun hemm il-flejs maħta l-istati membri biex ikunu jistgħu jistrottaw din il-possibilità biex jonfqu il-flus ta' ċittadini tagħhom, ġifiri, din li nżidu id-de minimis sa jwasal iktar tixkil fil-kompetizzjoni ħajkun hemm kondizjonijiet mhux indaqs bejn il-flotta differenti tal-istati membri. Din hija l-iktar raġuni importanti għal ġamajsta xiseħ. Rigward l-eżenzjoni ta' taxxa tal-fuel tal-industrija tas-sajt li semmew il-ħodor ma jistgħux naċċettawha din il-kwistjoni ma tistax jiġi trattata b'mod xira minn leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea difisa iżda tiġi diskussa fuq livell dinji. Jekk aħna nitfgħu taxxi fuq il-fuel illi dan isseħ fil-partijiet Ewropej biss jista' jwassal għal distorsjonijiet enormi għas kapitu tal-flottot Ewropej U dan jisajna ħsara wkoll il-partijiet Ewropej għax ħafna minn dawn bastimenti sempliċement jgħabdu jishtru fi l barra mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna qegħdin nħeġġu l-istati membri biex jużaw il-fondi tagħna. Grazzi. Njura Kommissarja. Grazzi, Kommissarju. Issa ngħaddu għall-kellima fissam il-gruppi u se nibdew bil-kollega Fraga Estevis. President. Sakemm qed nistennew il-proposti għal riforma tal-CFP, il-PPE irrid jesprimi tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni ekonomika fis-settur tas-sajt. Sakemm ma nirċivux is-COM il-ġdida għal dan is-settur, sakemm ma jkollniex din is-COM il-ġdida, mhux ser ikonna marġni għal manuvra dwar il-prezzijiet, pressjoni minħabba sajt illegali, qed wassal għal kompetizzjoni inġusta għal flotot Ewropej, ispezzjonijiet u mobilitazzjoni tar risorsi qed waslu biex il-nies ikollhom prodotti tajbin. Hemm iżjida wkoll fil-prezzijiet tal-fuel illi qed tolqot il dawk illi għadhom kemm ħarġu mill-problemi li kienu fl-2008 u għalhekk ħafna minn dawn il-kumpanija kumpaniji ser ikollhom bżonn ta' likwidità biex jagħmlu ristrutturar sa' 2013 U d-dinja situazzjoni ta' ristrutturar li miex waħda favorevoli, u għalek għanna din il-mistoqsija orali u il-proposta għal rizoluzzjoni għawnek għal nofsinar. Irdun nżommu f'moħna illi din li lajnuna jista' jkun li ma tiswix aktar flus lil budget komunitarju u iż-żieda l-assistenza hija ħafna inqas mill-għajnuna de minimis li setturi bħal ta' tal-bidja u ta' trasport qegħdin diġà jirċievu. Aħna m'għandux immorru fi lura lejn l-2008 ma' tkellimna dwar pakkett ta' miżuri li ġew adottati mill-Kummissjoni in extremis, in extremis. Irridu jistaqsu l-Kummissjoni mistoqsija. Huwa minnu illi l-istati membri jistaw jazlu jekk huma u serjatu din lajnuna jowle u dan mu ser joħloq diżugwaljanzi ma stati membri illi mumiex jiffinanzjaw is-CFF per eżempju. Xi stati membri illi jridu jiddefendu dan is-settur irridu jagħmlu dan. Grazzi. Il-kelima li mis l-Onorevoli Trautman. Grazzi President Grazzi Komissarju, Sinjuri. il-sajda ta' għallunna dwar problemi li qegħdin jiżdiedu u ma qegħdin jisoflu biex jaqgħu l ħabza ta' kuljum tagħhom il-kummerċ tagħhom. ma' fetwati l-iktar mill-tnaqqis fil-kwota tas tassajt problemi l-bastimenti tagħhom ukoll il-prezzijiet tal-fjuwil li qegħdin jiżdiedu din kienet problema, din hija problema kbira sajjida tagħna fuq bażi ta' kuljum l-iktar għal ħaddiema fuq għal ehm, sajjida fuq skala żgħira u daw kostali, din hija sitwazzjoni serja. Irridu nappoġġaw sħiħ li sajjida tagħna, u kien nitlob il-Kummissjoni Ewropea biex iżid il-limitu tal ajnu nid de minimis illi nataw lil sajjida hekk kif huma jippruvaw jindirizzaw din il-kriżi. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar miżura ta' tranzizzjoni li tkun waħda fattibli minħabba din l-emerġenza fl-2007, il-Kummissjoni reaġixxi dan il-mod u numru ta' azzjoni speċifiċi ġew mittieħda dak iż-żmien, ġew meħuda hemmhekk. Nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni hija x'ser tagħmel quddiem din il-kriżi. L-Istati membri għandhom jingħataw permess biex jużaw l-ammont kollu li huwa permess mir-regolament. Jina naħseb illi kif qed naraw ser tkun il-CFP tal-ġejjeni illi se jidardu niżgurawhom niżgurawlhom illi eh, l-iktar il dawk li huma lesti li jagħmlu l-isforzi tagħhom eh, dwar ir-responsabilità li huma għandna dan irdu jagħmlu U rridu neħdu konsiderazzjoni wkoll il-fatturi esterni li huma m'għandhomx kontroll fuqhom. Aħna rridu ċertu responsabilità minn għandek, komissarju, u rridu nibatu sinjali s-sajda tagħna li aħna qegħdin niprofaw nappoġġaw. Għaliex aħna għandna konnessjoni storiċi ma' dan il-kummerċ. Grazzi issa sur Chris Davis għal minuta u nofs. Illum aħna qegħdin nappellaw sussidi sajjieda minħabba iż-żieda fil-prezzijiet tal fjuwil għada se nitkellmu dwar il bdiwa mbaddaw kelli suq l-vannijiet, mbaddaw l-operaturi tal- Eh, linji tal-ajru, mbagħad xi ngħidu dwar petrol stations. Kulħadd qed isofri minħabba l-żieda fil-prezzijiet tal-fuel. Ejju nistudjaw il-xulxin, dan ma jagħmilx sens in hija politika Amerikana fejn wieħed jitlob għal għajnuniet settorjali. Iżda, dan id-dibattitu qed jurina illi kulħadd qed jgħid irid ikun politika sostenibbli tas-sajt. Iżda fil-prattika mbagħad hemm min laqas jifhem x'inhi xi tfisser il-kelma sostenibilità. Ma jafux tifsira għandha. Il-Kummissjoni għalli ta' biċċar illi huma jifmu l-industrija tas-sajt mhijiex vijabbli b'mod ekonomiku sa ċertu punt, iżda dan mhux minħabba r riżultat tal-prezzijiet tal-jolew tal-fuel. Imma minħabba dan il-mod illi mhuwiex sostenibbli iktar. Issa jekk il-ħut irid jasal il-konsumatur tagħna rridu nizguraw illi ikunem hemm konnessjoni diretta bejn il-prezz tal-ħut u l-prezz li ħarsu l-konsumaturi, imma s-sussidju mux biżejjed biex nelbu il-sajt żejjed li qed iwassal dawn il-problemi ekonomiċi. Il-Kummissjoni qalt il xahar ilu fejn meta s Kelli rassaq dan il-mistoqsija illi hija ma rridx tagħmel sussidji biex tikkompensa għal prezzijiet jolew tal-fuel hija llum tennietom u jiena għal darba qed nieħu gost nisma' x'għandha xi tgħid Grazzi Onorevoli Davis, issa il-kellim li jmiss is-sur Grabarzik. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi President, Signuri politika komuni tas sajt bazata fuq il-prinċipju tal-ħarsin tal-ambjent tagħna trid tissalvagwardja l-amministrazzjoni tal-sajt Ewropew b'mod ibbilanċat minn punt di vista ekonomiku. Is-sajt huwa xi ħaġa ewlenija iżda is-sajt huwa wkoll dwar it-trasferiment tal-valuri kulturali minn ġenerazzjoni għall-oħra. f'sens ekonomiku, biex dan jagħmel sens mod ekonomiku, importanti illi nżommu il-bilanċ ekonomiku. Minħabba iż-żieda kbira fil-prezzijiet tal-fuel fl-Ewropa, il-CFP trid tiġi mamra b'mekkaniżmu illi jippermetti l-sajjieda tagħna ikunu sa jkunu protetti minn dawn iż-żidiet kbar fil-prezzijiet wara l-falliment tal- tarzniet u trasport marittimu l-Unjoni Ewropea ma tistax titlef settur ieħor għal vantaġġ tal-vant imbiet L-Iżlanda qed teżita li tisieħeb fl-Unjoni Ewropea minħabba il-CFP. Il-proċess ta' CFP ta' riforma ta' CFP irid jiġi mħaffef biex l-ambjent naturali jiġi mħares u anke issa jieda jiġu protetti. Iżda għal darboħra aħna għanna u dimna din il-kwistjoni tal- CFP illi sir aktar reġjonali u aktar rwol tal-gvernijiet fil-politika tas-sajt. Minħabba il-kriżi u minħabba l nuqqas ta' stabilità ekonomika il-CFP mhix qed taħdem tajjeb u qed ħalli li sajjida jaqt fuq rashom. Il-kellim li jmiss is-sur Bessi għal minuta u nofs. Grazzi, President. Jiena sodisfatt bil-tweġiba tal-Kummissarju dwar il-kwistjoni ta' l-impatt tal-żieda fil-prezzijiet taż-żejt, l-impatt fuq is sajjeda għaliex din hija kwistjoni ta' konsistenza politika fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju, iż-żieda fil-prezzijiet taż-żejt nafu illi aħna ma nistax natu tweġiba ad hoc għal problema strutturali, iġifiri li nżidu s-sussidji minħabba il dawn il-prezzijiet jollew jew jinżlu tal-żejt. Din hija xi ħaġa marbuta mal-loġika l-Unjoni Ewropea li tkun ħarxa ħafna dwar il-prinċipju tagħha dwar il-miri tagħha. Il-priorità trid tkun illi niġġieldu t tibdil fil-klima u il-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra. Dan ifisser illi aħna rridu nużaw dejjem inqas eh, fossil fuels. Ma rridux nibatu il-sinjal oppost, ma rridux eh, konna eh, politika kontradittorja. Ma rridux inkomplu b'sistema antikwata illi tista' twassal biex il sajjida kollha jfallu Aħna rridu nikoraġġuhom biex huma jagħmlu ristrutturazzjoni tal-bastimenti tagħhom jibdew jinvestu fodot illi jifrankaw l-enerġija u jħarsu l-ambjent. U ma rridux inwieġbu għal zidiet ad hoc, għal zidiet temporani, b'miżura ta' paniku. Grazzi, jgħid il-President, issa ngħaddu l-kelima l-oħra, l-ewwel kellim is-sur Valeza żewġ minuti. Grazzi, President Sinjuri. Il-kwistjoni li qegħdin l llum hija waħda illi diskutajnija fl-2008 dak iż-żmien il-Parlament Ewropew esprima solidarjetà tiegħu ma' Sajjeda appella biex il-Kummissjoni tressa miżuri illi huma nfassla biex l-impatt ma jkunx daqshekk b'saħħtu, l-impatt fuq ir-reġuni illi huma involuti ħafna fis-settur tas-sajt. Kien hemm żieda tliet darbiet għall spejjes tal-sajt mill-2003 issa il-sajjida jridu jinvestu 40% iktar biex il-ħut jasal għand il-konsumaturi minħabba il-żieda fil-prezzijiet tal-fuel. Il-kriżi ekonomika hija responsabbli ta' dan. U minħabba l-bastimenti tas-sajt huma mexxija mid-diesel Iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel qed tolqot ħafna lil sajjieda is sajjieda qed ikollhom jivvjaġġaw iktar biex jaqbdu il-ħut u dan ifisser illi jridu jużaw iktar fuel. Il-limitu għall-għajnuna de minimis irrid jiżdied minn 30.000 għal 60.000 euro għal kull operatur fuq perjodu ta' tliet snin. Dan jista' jgħin l-industrija biex taffronta din is-sitwazzjoni u jipromuovi wkoll l-iżvilupp ekonomiku. Grazzi il-kellem li jmiss. Signor Andres Barea. Grazzi, President. Għanna ħafna punti fuq l-agenda din il-ġemma f'din il-plenarja u għalhekk jiena sodisfatta l lum għandna ħin illi niddiskutu żieda fil-prezzijiet tal-fjuwel u kif nistgħu ngħinu lill-settur tas-sajt. Kenna 63% ta' zieda fil-prezz għal kull barmil mill-2007 dan l-aħħar jiem naqas xi ftit imma mhux serjon os għal dawk il-livelli sostenibbli fil-ġejjeni. Aħna nemnu illi di soluzzjoni rridu nsibu hija illi noħorġu b'rispons komunitarju, irridu nieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa, l-azzjonijiet illi issa tjappella li jom dan il-parlament u l-gvernijiet individwali wkoll. Irridu nindirizzaw is-sitwazzjoni billi nużaw mekkanizmu ta' tfaddil effiċenti fejn aħna konna nistgħu nieħdu miżuri urġenti fuq livell komunitarju fl-2007 adottajna il-miżuri de minimis Aħna issa qegħdin nistaqsu mhux biss dwar miżuri de minimis imma l-Kummissarju Sinjora Damanaki qegħdin nistaqsuha biex tara kif il-fond tas sajt Ewropew huwa organizzat biex isir aktar flessibbli biex l-istati membri individwali jkollhom permess illi jitfaw aktar flus biex jagħmlu kontribut għal sejba ta' soluzzjoni għal din il-problema, u għalhekk il-Kummissjoni għandha tara kif nistgħu navanzaw biex ikun jista' jiġi użat il-Fond Ewropew tas-sajt biex ngħinu lil dawk il-flotot il qed jiġu l-aktar mil quta il-sajt fuq il-sajjida fuq skala żgħira u daw kostali. Ukoll is-sajjida fil-partijiet l-aktar imbeda tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għalhekk trid lejn miżuri ġodda fiħdan is-CFP, per eżempju, iż fil-lajnuniet de minimis li huma disponibbli għall-istati membri. Jiena meta tnejdan qed inżomm f'moħħi il sostenibilità kif inti staqsejtna illi nagħmlu. Din hija in-naħa l-oħra eh, tal-politika tal-sajt. Mbagħad hemm in-naħa soċjali jiġifieri biex il sajjida jaqgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom irdu nkunu flessibbli kull miżuri li huma flessibbli ser ikunu ta' valur kbir għas-settur u jippermettilu biex huwa jkun jista' jirkopri jieħu xi ftit tan-nifs. Grazzi, Sinjora Bilbao Barandika. Grazzi, President. Aħna neħtieġu miżuri speċifiċi biex nibbilanċaw l-impatt illi żieda fuq fil-prezzijiet tal-żejt qed ikollu fuq is-settur tas-sajt. Aħna għandna riżorsi dejjem iktar skarsi, għandna iktar spejjeż u għandna wkoll kompetizzjoni minn pajjiżi terzi illi qed ixxekkel is-suq. Għalhekk aħna neħtieġu miżuri. Miżuri illi ma jiswewx flus lill budget Ewropew Jek naraw il-kwistjoni tal-użu tal-fossil fuels, li l mill sforzi li diġa saru sissa, irdu nżommu f'moħna il-fat li aħna neħtiġu politika ta' innovazzjoni, politika innovativa biex inżidu l-efficienza enerġetika tal-flotta tal-bastimenti tas-sajt Ewropej għaliex jekk ninvestu fir-riċerka f'dan il-qasam dan ser ikun ta' għajnuna dawk illi jibnu il-bastimenti. Ekku kif huma jippruvaw jirristrutturaw. Grazzi il-President. Il-kellim li jmiss is-Sur Nikulescu. Grazzi President, Kummissarju. Irdu nkunu konxi li l-prezzijiet ta' żejt ser jibqgħu prezzijiet għalijin u qatt ser ser morru l lura għal perjodu ta' 30 jew 40 dollaru għal kull barmil iż-żminijiet ta' żejt irħis issa għaddew u l-medja se tkun bejn 82 u 100 dollaru għal kull barmil. Huwa mistenni li l-impatt negattiv fuq l-ekonomija ser ikompli neħtuġu miżuri ġodda fis-settur tas-sajt. L-iktar miżuri illi eh, jippermettu biex is-sajjid Ewropew jikampaw u din il-kompetizzjoni barranija. Is-sajt huwa essenzjali biex jinżammu l-impjiegi u għalhekk aħna rridu nistennew prezzijiet għoljin taż-żejt illi ser jeffettwaw il dawk illi huma involuti fuq fil-sajt fuq skala żgħira. Irridu naraw x'inhu l ġejjini ta' cfp x'inhu l ġejjini tal-Fond Ewropew tas-sajt. Jekk dan il-fond mhux qed jiġi użat biżejjed dan ifisser li aħna rridu nerġgħu nanalizzawh. Grazzi. Grazzi kollega. Issa, is-sura l-sani żewġ minuti. Grazie, President. Komissarju, kollegi. Aħna mhux ser ikonna, jew ma jistax ikonna settur tas-sajt fl-Ewropa jekk aħna ma nibdewx nipproteġu il-rizorsi tas-sajt fl-Ewropa. Ovvjament irridu nittrattaw is-sajjieda tagħna, rridu nħarsu lej sajjieda tagħna wkoll huwa minnu illi sajt fuq skala żgħira l-iskajt kostali qed isofri ħafna bħalissa f'dan il-waqt. Aħna qegħdin nitkellmu dwar miżura li qed titwessa aktar illi ma ġietx adottata fil-pajjiżi kollha. Il-kriżi ekonomika fisret illi ċertu pajjiżi ma setawx igawdu mir-regolament de minimis. Dan huwa minnu irdu naraw kif fih dan il-Fond Komuni Ewropew tas-sajt aħna nistgħu ngħinu l dawn il-pajjiżi li għaddejjem minn kriżi ekonomika biex huma jkunu jistgħu jelbu l-problemi tagħhom u jgħinu l sajjieda tagħhom. Fuq baż individwali jiena favur illi insaħħu l-għajnuna demi nimis. Jekk nirfinawa xiftit, nishtiq nisħaq l-importanza tas sajt fuq skala żgħira u l-sajt kostali u ngħinu l sajjida illi jistadu b-metodi xirqa, b'metodi sostenibbli. Aħna ma rridux li dan kollu kollu impatt fuq is-sajt Ewropew u dan u dawn il-metodi wkoll ma jridux ixxekklu il-viabilità il viabilità tas fl-Ewropa. Ma jridux naqtaw qalb l-sajjida Ewropej biex huma ma jkunx aktar effiċjenti. Jiena naqbel miegħek kummissarju. Irdu naraw kif nistgħu nagħmlu il-Fond Ewropew tas-sajt aktar attiv l-aktar f'dak li għandu xieqsam ma' pajjiżi illi ma tantx ħadu sem fih u nħedġuhom biex jieħdu sem aktar. Grazzi tassew il-kellim li jmiss, kellim li mis, il senjora Jottova għazewċ żewġ minuti. Grazzi President, Senjora Kommissarju, eżis kollegi. Aħna għajjemna ħafna kondizjonijiet ħafna rekwiziti biex nizguraw illi kunem sajt sostenibli fiħdan il-politika ġdida tas sajt Fl-istess waqt, is-sajjeda jiddependu kol fuq it-temp u fuq kompetizzjoni mhux ġusta. U issa għandhom xkiel ieħor, għandhom pisi ieħor fuq spallejom, il-żieda fil-prezzijiet tal-fuel. U dan tefaqar kub teħlel dan is-settur, il-prinċipju demini sar jibqem tal-2013 u wasal iż-żmien biex dan jiġi revedut jekk aħna tassew serji dwar il-ġejjeni tas-sajt il-prezzijiet ta' żejt tant qed jolew illi irdun nqajmu il-mistoqsija jekk il-leġislazzjoni Ewropea hijiex biżejjed biex tisalvagwardja l-interessi tal-sajjieda Ewropej. Jiena nistenna li l-Kummissjoni ilja tarġa tikkonsidra il-limitu ta' de minimis ta' 30,000 u tollih għal 60,000. Apparti minn hekk il-Kummissjoni trid tħeġġeġ mod attiv l istati membri biex huma jihdu vantaġġ jibbenefikaw mir rizorsi eh, li diġa' hemmhekk qegħdin hemmhekk. Xi membri jippreferu jibqgħu sikta dwar dawn il-kwistjonijiet għaliex dan ifisser pis ieħor fuq il-budget. Fl-istess waqt meta s-sajjida tagħhom ipoġġuhom taħt pressjoni huma jippuntaw subajhom lejn Brussell. Il-sajjida Bulgari lanqas biss jafu dwar il-possibiltajiet li huma disponibbli. Huma għamlu petizzjoni kemm il-darba l-gvern iżda huma ma jafu xejn dwar ir-regoli de minimis. L-istati membri irdu jagħmlu l-almu tagħhom biex l-impatt ma jkunx daqshekk b'saħħtu l-impatt tal-prezzijiet għoljin taż-żejt għaliex is-settur irid jibqa' fuq saqajh. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-proċeduri twal biex jiġu assorbit il-flejes Ewropej u dan jinkludi regolament de minimis. Jiena eh, grat li sur dekadek għaliex huwa għajem din kwistjoni l-lum. Nishtiq nitkellem dwar xi ħra, kif ser tinkoraġġiġ l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea biex tuża biex huma jużaw il-regolament de minimis u ser tagħmel biex isib bilanċ bejn il-kontroll ta' kif jintefqu l-flejes u kemm dawn il-flejes huma aċċessibbli għas-sajjieda Ewropej. Grazzi, is-Sur Sanchez Presedu. Grazie President, kollegi. Iżida e tal-prezz eh, tal-karburanti huwa importanti strutturalment. E il-volatilità tal-prezzijiet dan l kellu impatt qawwi u għal din raġuni hemm bżonn li jkun hemm risposta għal eh, biex nadegwaw l-ispejjeż fis-sajt barra minn hekk hemm kwistjoni anki ta' situazzjoni ġa kritika. Meta ġi adottat da' regolament de minimis, ma' ħsibniex li sikkun se jkun hemm eh, impatt da' kbir fuq il-kompetizzjoni, hemm bżonn li jkun hemm kom reviżjoni. Eh, meta wieħed is l-istrateġija tal-2020 u anki ta' CFP. Il-resposta koerenti tista' tkun li tikkonsideri lajnuna strutturali ta' setturi manki biex nejnu lil eh, persun li iktar vulnerabli f'din l-industrija. Fless emmiz eh, li jaħdmu fi sajt eh, billi nżidu l-finanzjamenti u nablu azzjonijiet etwal. Sur Ster Grelier għal-minuta. Kollegi, il-sajjida tal-Unjoni Ewropea għandhom tliet diffikultajiet qudiemhom. L-ewwel net il-sistema komplikat tal-kwoti illi tobbligom jadottaw ċerti prassi vinkolanti. Un hemm problemi anki ta' taħriġ u ta' tamir u illum eh, għanna wkoll il-prezz tal-karburanti li qed jiżdietu qed iżid il-kriżi fis-settur. Fl-2010 E zida fil-prezz tal-karburanti e, għamilhom lil sajjida bejn 100 u 200 euro tal-tħul tagħhom qed nitolbu zida tal-livell de minimis biex inkunu nistgħu nejnu e, lil dawn il sajjida jekk nistaw namlu riforma ta' CFP dan għandu jisir Eh, flimkien ma' sajida stess. U jina naħseb illi li wieħed jadotta din miżura fil-ġurnata tal-Ewropa tkun sinjal tajb ħafna. Is-Sur Ferreira, President, Kummissarju, iż-żieda konsiderevoli fil-prezzijiet tal-karburanti eh, għamlu ħaġa ġabu iktar problemi fis settur u eh, eh, anki il-tul ta' sajida tnaqqas u ma jistawx iktar jaffaċċaw il-fluttuazzjonijiet fil-prezzijiet tal-fatturi ta' produzzjoni eh, kif ukoll tal-ħut li qegħdin jabdu. Il-prezzijiet fil-beħ nizlu fis-settur u dan wassal naturalment għal uh, tnaqis fil-prezz tal-konsumatura ħari, però ma kienx hemm biżejjed kontribuzzjoni fuq dak li għandu xjaqsam mal-distribuzzjoni tal-valur miżjud fil-katina kollha tas-settur f'dawn l-aħħar snin. Bosta sajjeda sempliċement telqu l-industrija u dana qed jeddet e- e- e- li Eh, l-industrija kollha tas-sajt. il sajt ta' skala żgħira matul il-kosta u importanti ħafna fil-pajjiż tagħna. Għal daqstant eh, aħna eh, maħniex kontenti illi il-Komissjoni ma tiħux il-miżuri, hemm bżonn illi jsir xi ħaġa fuq din il-problema fis-settur. Ma nistgħux mm, nirsolvu l-kwistjoni billi noqtlu l-pazjent bħalma qed jiġri hawnhekk. Hemm ċerti karatteristiċi uniċi ta' flotot nazzjonali, hemm problemi ta' distribuzzjoni ta' ħażniet ta' ħut u l-ebda minn dawn il-problemi ma ġew risolvuti. E, qed nagħmlu hawnhekk qed nesportaw il-problemi tal-pajjiż individwali lill-Europa lill-Unjoni Ewropea Hemm bżonn irsolvu l-problemi tas-settur, hemm bżonn ikonna fond ta' garanzija li jiġi garantit mill unjoni Ewropea biex jgarantixxi l-istabilità tal-prezzijiet. Irridu nsibu irridu nsibu soluzzjonijiet mill-budget Ewropew biex napoġġaw is-settur, però rridu wkoll naraw il-problemi strutturali unħarsu lejn il-sostenibilità ambientali biex ikun hemm eh, miżuri ħalli garantixxu s-sostenibilità tas settur. U rridu anki niddistribwixxu aħjar il-valur miżjud fl-industrija kollha. Hemm bżonn ikun hemm riforma u tiġdid tal-flotta tagħna tas-sajt. Speċjalment fuq dak li għandu x'jaqsam ma' tamir selettiv u li l-bastimenti jkunu iktar żguri u li ma jużawx wisq karburant anki fuq il mizuri li jistaw jiġu adottati mill eh, minn stat membri individuali, però għanna bżonn ukoll ta' miżuri Ewropej. <coughs> biex id-differenzi ma jsirux dejjemar bejn stat membri u ieħor u jżidu mal-kriżi. Grazzi, jgħid il-President. Issa naddu għal kax tiegħi. Naddu għal Mato Adrover. Grazzi, President. Jien għandi mistoqsija. <coughs> Il-settur tal sajtu huwa fi kriżi naturalment, it-tul tal-sajjida dejjem inqas dejjem qed jonqos u hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq prassi non sostenibbli, qed nitkellmu fuq l-ispejjeż eh, li dejjem qed jitilgħu u il-bżonnijiet li għandhom is-sajjieda Dak li qal is-sur Kadek m'għandniex morru kontra tiegħu. Aħna m'għandniex nirrifjutaw miżuri ċikliċi meta jkollna problemi eccezzjonali. Diġà il-Kommissjoni se jkollha tnaqqas il-kapaċità ta' sajt u s-sajjieda qed jiġu affettwati Però il-Kommissjoni għandha bżonn tieħu miżuri eh, urġenti issa. Sur Alves. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq ningħaqad ma' dawk kollha illi eh, esprimew it-ħassib tagħhom fuq it-sitwazzjoni tas sajjieda illi ġiet dejjem bil-prezzijiet li tilajn tal-karburant. Kif qalu dal-aħħar, il-prezz tal-karburant kellu impatt għoli eh, ħafna għal sopravivenza tal ta' sajda tagħna u qegħdin iżidu e, e, problemi għal tħul ta' daw in li jgħixu mis-sajt. U dan għandu effetti negativi kbar e, għal bastimenti li morru jaħdmu fil-bahar, għal sajjeda li il-prezzijiet tal-ħut qed jonqos il-prodotti tal-akwakultura fil- fil-suq Ewropew u għal daqstant eh, hemm ħafna telf ta' impigi. F'dan il-kontest biex nevitaw il-kriżi dejjem issirar, hemm bżonn naġixxu, naġixxu mal-ajr fuq dak li għandu xaqsam mal-problema ta' sajt. U għal din ir-raġuni l-Kommissjoni tagħti risposti pożittivi fi żmien qasir u fi żmien twil biex ikunu nistgħu naffaċċaw il-problemi kollha li hemm fis-settur. E, e, u t-tnaqqis ta' tħul li E, dawn il-sajjida kollha se jkollhom jaffaċċaw. Is-sur Romeda. E, nixtieq nitkellem ċar, hemm bżonn li nistrutturaw il-flotta biex nersqu l-bot mill- Eh, bastimenti eh, distruttivi tal-ambjent u nużaw eh, bastimenti li jużaw inqas enerġija u li jkunu iktar sostenibli u li jkunu sostenibli anki ekonomikament u soċjalment u skont l-ambjent bekk inkunu qegħdin eh, nejnu l-sajjida f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi. U fl-istess ħin inkunu qegħdin nagħtu anki inċentiv eh, għal eh, proprjetarji tal-bastimenti. Ek ma namlu hekk kunu nagħmlu żball. Mem lebda problema strutturali, situazzjoni attuali qed turina illi hemm eh, sajt zejiet ta' 70% għal daqstant kull miżura li nistaw neħdu eh, biex eh, innaqsu s-sajt tkun f'kull kas miżura pozitiva. Grazie, sur Enim. Brazzi, il-mikrofonu ma jaħdemx tajjeb tal-kellim. aħna eh, emżon niprofaw nissussidjaw il-sajjida. Aħna mux dan qed jitolbu, huma qed jitolbu li jkunu jistgħu jgħixu me xogħol tagħhom jekk eh, il-prezzijiet tal-karburant eh, ta' żejt huwa sitwazzjoni eċċezzjonali u jew hekk se jkompli Ek se jkompli jizdidu dawn il-prezzijiet, allora hemm bżonn insibu bastimenti li jużaw inqas karburanti u żejt fil-futur Wara riformi differenti, aħna qed naraw illi il-prezzijiet tal-ħut naqqas Eh, pero eh, eh, il-prezzijiet li tħallsu sajjida jonqsu ma fil-ħwienet il-prezzijiet għadhom u l-jien. Allora hemm li distribuzzjoni tal-valur mizju tkun differenti. Għax bla dubju, hemm min qed jisfrutta situazzjoni u min qed e, javvantaġġa ruħu. Grazzi, Sur Bronz. Grazzi, President iżida e fil-prezz ta' żejt zidet problema oħra għal sajjeda, illi għal aħħar problema għal flotta e, ta' Renju Unit l-ikbar problema u għal fatt li aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit jagħtu 70% tal- ħut taħħom, pero għet jihdu biss 13% tal-kwota, mux suppost aħna nihdu iktar bi proporzjon e, minn 300.000 300.000 tonnellata il-marlozz nizel sa 70.000 tonnellata il-lum. Il-sajida qed jitilfu anki għax qed imorru inqas ġranet fil-bahar. E, eh, Fi żmien e, twil e, eh, il-sajida mhux se jkunu jirnexxilhom ikomplu jgħixu mis-sajt hemm pajjiżi oħrajn fejn zidu ġranet fil-baħar. Fil Eh, però meta wieħed jitkellem fuq l-overfishing, aħna m'għandniex eh, overfishing minn naħa ta' sajjida Angliżi. Imma il-problema huwa li sajjida qed jiġu minn pajjiżi oħrajn biex jistadu fl tagħna. Issa ngħaddu għas Sinjura Damanaki, grazzi. Jiena nifhem il-tħassib tagħkom kollu u jiena naqbel ma'kom fuq il-problema tal-tul baxx Eh, ta' sajjida, specialment dawk li huma proprietari ta' eh, bastimenti żgħar f'reġuni kostali. Però din hija problema li ġejja mill-żieda eh, mil tal-prezzijiet tal-karburant. Żguri minn dan aħna din il-problema diskutejnija ħafna drabi. U aħna arafna li din il-problema kienet eżisti anki qabel ma żdiedu l-prezzijiet taż-żejt. Anke qabel, jiena nista' nifhem illi iżida fil-prezzijiet tal-żejt jista' e, e, joħroq iktar problemi, però raġuni vera tal-problema principali hija l-overfishing, il il-fatt li wieħed e, jistat kwantità żejda illi jistadu iktar milli għandhom kwota għalih. U rridu nix solvu soluzzjoni ta' din. Naturalment issa għetni t fuq il- prezzi ta' zejt. Iva, din hija problema kbira. U eja niddiskutu kif nistaw nirsolvu din il-problema. L-uniku mod biex nirsolvu din il-problema fuq bazi permanenti u għabili il-tejbu il-, -tejbu, il l-irkupru, il-possibilità tal-irkupru ta' settur tagħna għal dan iż-żieda fil-prezzijiet. Dan huwa din għallu l-uniku mod għax m'għandna l-ebda idea kif se jevolvu l-prezzijiet. U nistantikom eżempju ta' jista' jiġri. Per eżempju l-Belġu wara l-aħħar prezzijiet naqsu eh, eh, tejbu eh, il-magni tal-bastimenti u issa għandhom tnaqqis sal-20% tal-ispejjeż tal-karburanti għal dawn il-bastimenti. Hekk hemm bżonn nagħmlu. U din hija triq li għandna nieħdu, però minkejja dan jiena eh, smajt il-proposti tagħkom. Hemm proposta lejn il-Kommissjoni biex inżidu il-livell de minimis. Ejja naffaċċaw għadin il-problema. Da xinu dan id-de minimus? Dan huwa il level minimu li l-istat membru jista' jagħti eh, biex jgħin is-settur jekk dan namluħ minn naħa tal-Kummissjoni, naraj fisser biss li l-Istati membri illi għandhom budget tajjeb jistaw iżidu lajnuna tagħhom lejn il sajjida U dana inkunu qegħdin diskriminaw, inkunu qegħdin nejnu l-pajjiżi li huma onja. E, il-pastimenti l-kbar biss jekk aħna nollu id deminimis ikunu jistaw ikollom vantaġġ. Ma iż-żar, mhux il iż żar u l iż żar. l-istati membri jistaw jgħatu l-għajnuna statali e, l-pajizi e, e, e, e, e onja jistaw diġa jgħatu hissa dan l-istat U ħan ispiega bħalissa l-Istati membri qed jużaw biss l-20% tal-Fond Ewropew. Hemm membri tal-Parlament illi qalu illi il-finanzjamenti tagħna għal problema għax ma nistawx nużaw kif jixtiequ. Imma ħna għanna flessibilità. L-Istati membri jistgħu jerġgħu jillakaw mill-ġdid il-fondi tagħhom. Kull stat membru jista' jagħmel dan. L-Italja biss ġiet titlobna eh, biex ikun hemm reallokazzjoni. U aħna approvajnieh dan il-pjan Allora għaliex intkom ma tipprovawx tippersuedu lill-istati membri u l-gvernijiet tal-pajjiżkom biex jużaw il-fondi b'mod xiera, eh, b'mod sew jekk tridu veramentejn u jekk hemm problema un mbagħad ejjew hawnhekk biex nippruvaw nifaċilitaw kulħadd, però m'hemm lebda sforz minn da għal daqstant biex nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom b'mod dirett. Iva, l-fondi jeżistu, iva l-istati membri jistgħu jużaw il-fond, eh, l-istati membri jistgħu jagħtu jagħtu risorsi tagħhom eh, individuali eh, bil-de minimis hekk aħna nbidlu s-sitwazzjoni nkunu qegħdin noħolqu xkiel għal kompetizzjoni bejn l-istati membri differenti u bejn il-bastimenti żgħar u daw kbar. Jiena nixtiekom tifmuh da naturalment hemm problema, hemm problema in ġenerali u aħna nistgħu niddiskutu fuq ir-riforma eh, u naraw x'nistgħu namlu biex nejnu il-sajt ida żgħar mod partikolari u anki nistgħu niddiskutu anki l-proposti l-oħrajn kollha. Però din il-proposta biex inżidu il-livell de minimis mhijiex proposta tajba. Grazzi, Kommissarju. Id-diskussjoni maluqa, il-votazzjoni sir fl-ofsinar eh, nar il-ħamis, issa s sessjoni se nissospenduha għal 3 minuti.